biex jerġa' jaħsibha dwar din l-azzjoni għax hija azzjoni ta' pubbliċità lil gvern ta' Teheran. Grazzi. Uh, thank you very much. We will certainly take into this uh, consideration your, your proposals. Grazzi tassew, ser nieħdu konsiderazzjoni l-proposti tiegħek ukoll. Il-minuti u it tekst li ġew adottati fis-seduta ta' 29 ta' Settembru ġew imqasma għandkom xi oġġezzjonijiet? Le, mela allura l minuti huma adottati. E, proszę Państwa, mam informację, szanowni koledzy. E, chciałbym... Signori, għandi din l-informazzjoni x'natikom. Nixtieq nagħti merħba lill-delegazzjoni tal-Parlament tal-Lebanon. Is-Sinjura Kabani, Sinjura Bazi u Sinjura Pakra Dunjan. Parlament Europejski przywiązuje dużą wagę do stosunków z Libanem. Il-Parlament Ewropew għandu relazzjonijiet mal-Lebanon bosta stati membri huma involuti fil-missjoni UNIFIL. Il-Lebanon huwa wieħed mill-ftit pajjiżi Arab illi qablu li jkollhom missjoni ta' osservazzjoni elettorali. Din hija xaġa tassew importanti għalina. Il-Parlament Ewropew għandu rwol attiv missjonijiet bħal dawn. Il-Parlament Ewropew u delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-pajjiżi maġrek jagħtu qafa istituzzjonali għal dialogu politiku fost il-partiti tagħna, fost il-parlamenti tagħna. Sinjurina nħedġiċkom biex tappoġġaw dan id-dialogu permezz ta' kuntatti regolari nittama illi laqattakom il-bieraħ u illum ta' il-frott tagħhom. U nittama illi il-mistiedna mill-Lebanon tagħna u l-żjara tagħhom ittejjeb ir-relazzjonijiet bejn pajjiżhom u l-istituzzjonijiet Ewropej. Natikom merħba fil-Parlament Ewropew. Żewġ aħbarijiet oħra. L-ewwel nett għandna aħbar tajba u aħbar li tħassibna illi ġejja minn nofsinhar tal-Unjoni Ewropea. Aħna nilqaw l-istabilizzazzjoni gradwali tas-sitwazzjoni ġewwa il-Libja, iżda aħna imħasba dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar refuġjati u nies li m'għandhom saqaf taħt rashom. It-Tunizija ser kollha l-ewwel elezzjonijiet liberi tagħha jiena ser inżur kemm il-Libja kif ukoll it-Tunezija fi ftit tal-ġimgħat oħra biex eh, nati nesprimi l-opinjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-proċess ta' demokratizzazzjoni u il-ħolqien ta' suq liberu u kooperazzjoni tal-viċinat bejn l-Unjoni Ewropea, il-Libja u t tunezija Il-vjolenzi fl-Eġittu jridu jifqu flok nagravaw it-tensjoni, flok jagravaw it-tensjoni l awtoritajiet militari jridu jinkoraġġixxu ċertu trażin u jiggarantixxu s-sigurtà tal-minoranzi reliġjużi ġewwa l-Eġittu fis-Sirja u l-Yemen il-reġims għadhom qegħdin jaġixxu b'mod vjolenti fil-konfront taċ-ċittadini tagħhom. Aħna rridu nappellaw lill pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-komunità internazzjonali biex iqumu kontra din ir-repressjoni kera u jappoġġaw il-bidliet demokratiċi. Issa għandna aħbar mill-vant. Aħna Sfortunatament sirna nafu bil-verdett illi inata lill-ex Prim Ministru tal-Ukrajina Julia Timoshenko illi ġiet ta' seba' snin il-ħabs. Aħna mħasba illi dan huwa qatt immotivat politikament u aħna mħasba wkoll dwar l-indipendenza u it-trasparenza tal-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż. L-istat ta' dritt u sistema tal-ġudikatura tal indipendenti huma importanti biex jiġi firmat tejjem ta' assoċjazzjoni. Jiena nappella l-awtoritajiet fl-Ukrajina biex iħarsu il-prinċipji u l-valuri illi jisejsu relazzjonijiet tagħna f'din is-sħubija. Signori, aktar avvizi. Is-Sinjura Lena Ek informatni li hija ġiet maħtura fil-Gvern Svedis skont eh, regola 4 paragrafu 2 regola ta' proċedura l-Parlament nota ta' dan u issa waqqaf dan il-post vakanti b'effett minn Settembru 2011. Nixtieq ngħidilkom li d-dikjarazzjoni bil-miktub 27 2011 dwar ir-rikonoxximent l-Unjoni Ewropea tal-Istat tal-Palestina Issa ma tot minħabba l-adozzjoni minħat tal-Parlament Ewropew ta' mozzjoni l riżoluzzjoni fid-29 ta' settembru 2011 dwar is-sitwazzjoni fil-Palestina. U minħabba din riżoluzzjoni id-dikjerazzjoni bil-miktub ġiet irtirata. Issa l-aġenda tal-lum għandkom l-aġenda tal-lum qudiemkom ġiet adottata mill-konferenza tal-presidenti fid-29 ta' settembru skont regola 137 tal-regoli tal-proċedura. Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi dawn il-bidliet aċċettati mill-gruppi politiċi kollha ġew maqbula. L-4 Ottubru, jiġifieri illum, dwar id-dibattitu dwar it-tejja tal laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta' 23 Ottubru ser jiġu nfassla mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet. L-iskadenzi huma dawn, mozzjoni għal riżoluzzjoni f'nofsinhar ta' 3-11 ta' Ottubru, emendi u mozzjoni ta' riżoluzzjoni konġunti l-10 ta' filgħodu tal-4-12 ta' Ottubru emendi għal mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet konġunti fil-11 ta' l-4 12 ta' Ottubru. Kif tistgħu taraw dawn l-iskadenzi issa għaddew u hemm ukoll il-votazzjonijiet maqsuma sas-seba tal-lejla. Għandkom sas-seba tal-lejla ġifieri biex tagħmlu talbiet għal votazzjonijiet maqsuma. It-tieni punt, id-dibattitu dwar l-adesjoni tal-Bulgarija u Rumanija għad żona Schengen ser jinkludu wkoll mistoqsijiet orali ġew infassla mill-alde il-GUNGL u l-EFD. Punt numru 3. L-iskop tad dibattitu dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen u l-Bahrajn ser jitwessaw kol biex jinkludi s-Sirja.